klima, inti tkun qed tuża l-importanti trid tuża riżorsi naturali b'mod iktar attent. Grazzi Sur Kalanan. U wissa, sinjuri, qed jagħti il-President, id-dibattitu e, u wissa magħluq nivutaw għalih f'nofsinhar. U l-punt li jmessu għal-rapport ta' l-onorevoli Antonio Kanzjan dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fit trasport biex xarabanku bil-kawċ, bil-kawċ, eh, nati merħba eh, l-komissarju u nati l-kelma għal erba minuti l-rapporter. Jak joġbok, sinjur. Grazzi, sur President. Komissarju, eżis kollegi. In-negozjati illi jiena mexxejt l-ewwel waħdi u mbagħad fil-proċedura dak ta' konċiljazzjoni dik kienet waħda mill-konċiljazzjonijiet wara trattat ta' Lisbona bil-għajnuna tal-Viċi President u bil-President Brian Simpson. Dak kien xogħol iktar diffiċli mill ħsibt u milli ġi kien mistenni f'dan ir-regolament 70 miljun passiġġieri tal-xarabanki u tal-coach issa ħajgawdu minn ċerti drittijiet. Drittijiet li kienu kważi non eżistenti sissa u l-anijiet u l-miri li għamilna li nanfusna huma ikopru tlet presidenzi tal-Kunsill. Aħna ridna regolament li jassigura aċċess non diskriminatorju għas servizzi tax xara banku bil-coach li nieħdu kont tal-kondizjonijiet finanzjari tas-settur nafu kif jaħdmu l-SMIs, ħafna carriers u SMIs li ma kinux jifilħu għal daw il-piżiet finanzjari. U dan ifisser illi dan is-settur eh, ma kinux ma konix qegħdin natu kasu u rridna li konna ċerti garanziji għal passiġġieri li qabel ma kienu eh, jeżistu. U meta naraw ir-riġidità tal-Kunsill aħna ridna li jkun hemm drittijiet sħaħ għal passiġġieri speċjalment dawk b'diżabilità u dawk ta' bżonnijiet speċjali. Ridna nieħdu kont ukoll tal-popolazzjoni li hija kbira fl-età. U fit-test tal-lum għal-frott riżultat ta' kompromess li kien diffiċli ħafna biex naslu għalih u kuntenti għafolja minħabba minkejja l-mod kif mxew l-affarijiet. Id-difikulta kienet biex insibu et jiskuża l-president qed jgħid l-rapporter jekk joġbok tkellem ftit bil-mod minħabba l-interpreti. Grazzi lill president il-problemi li rajna fil-konsiderazzjoni għandhom xjaqsmu mal-ambitu tar-regolament regolament li kellu japplika għal servizzi kollha tax xara bank e, nazzjonali, reġjonali, transkonfinali li huma ta' iktar ik, minn 200 km ta' distanza. U issa għandna U wissanna eh, drittijiet tal passiġġieri kollha saħan sitra l dawk illi eh, jivvjaġġaw distanzi ferm inqas u jkunu xikunu il-vetturi, xarabanki, kowċijiet, eccetera. U dar regolamenti fisser ukoll li jista' jkun hemm kumpens f'każ ta' inċidenti u għajnuna anka l-dewmien jew kanċellazzjoni ta' servizzi u għajnuna u zjieda ta' mobilità lil persuni b'disabilta u l-kerjez issa jridu jkollhom eh, lok għal biex jintlaqaw il-menti, eccetera, u anka jkun hemm iż-żmien neċessarju li tingħata eh, tweġiba anka il-żmien ta' tliet biex biex eh, tintlaqa u tiġi mwieġba jiġi mwieġa il-ment l-istati membri se jkun jistgħu jidderogaw l-implementazzjoni sa erba' snin li wieħed jista' iġeddu għal darba biss. U wara jridu wara li jkunu jkunu jridu jinnotifikaw ir-raġuni tagħhom għal dad dewmien. Allura aħna ridna li l-Komissjoni toħroġ biljett wieħed ta' trasport kollu. Organizzazzjoni unika li tipprovdi informazzjoni l passiġġieri u tassigura ir-rispett lejn dritt tal-drittijiet tal-passiġġieri fit trasport kollu. Dan il-proċess irrit ikun ukoll trasparenti u jrid ikun tali u joħroġ hekk bħala tali minħat tal-Parlament. Issa il-kellima li jmiss fisem il-Konsil, il-Sinjora komissarju, fissam il-Konsil. Jina grata li għedan juhu sem f'dan id-debattitu għad-dritt tal-passiġġieri fit trasport fi xara banko bil-coach. Dan huwa moment importanti ħafna minn il għaliex eh, dan ir-riżultati ħarġu għal diskussjoni ta' sentejn. L-ewwel fisem il-Kunsill nixtieq nesprimi r għaj tiegħi lill-Parlament Ewropew tal-kooperazzjoni u għall ispirtu ta' kompromess illi għena biex naslu għal eh, eh, ftejim u dim il-Komitat ta' Konċiljazzjoni għad drittijiet tal-passiġi fit trasport fi xarbanko bil-kod, speċjalment dak għandu xesam ma', ma servizz u għal drittijiet tal-persuni e, problemi ta' mobilta' Id-diskussjoni dejjem kienu kostruttivi għafolja diffiċli. Il-test konġunt li għalih aħna wasalna l-qbil u li nittamaw jiġi adottat illum jirrappreżenta kompromess E, eh, mal-fost il-gruppi il politiċi kollha allura nixtieq nirringrazzja lil da kollha involuti fix-xogħol ta' dan din il-proposta leġislattiva speċjalment il-Viċi President is-Sinjura il is-Sur Brian Simpson ir-rapporter is-Sur Kanchen u x-Shadow Rapporters. Flimkien, kellhom iġibu tal-proċess ta' leġizlazzjoni għal riżultat pozittiv. Li ringrazzjaw wkoll il-Kummissarju Kallas u t-tim tiegħu u l-kontraparti tiegħu mis-Segretarjat tal-Parlament u l-Kunsill flimkien ħadmu ħafna blaqatir, ħadmu eh, ħafna ħafna l dan il-suċċess. Minna fl-axħar nixtieq nuri apprezzament il-Presidenza Belġjana li jenitna biex naslu għal kompromess fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Jiena konvinta li dan il-test konġunt li huwa rizultat eh, tal-laqa tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni jagħti eh, iktar drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport biex jarbanku bil-kawċ u anka jgħin ukoll li dawn il-carriers li huma ġeneralment SMEs jew saħansi ta' kumpaniji kumpaniji żgħar. Għanna wkoll garanzija li tapplika garanzija li ma tapplikax bid-distanza li tkun ġiti vjaġġata. Anka hemm rispett u protezzjoni għal persuni bi bżonijiet speċjali. Fin-negozjati tagħna aħna stajna li nsibu soluzzjonijiet li għandhom xaqsu ma' numru ta' kwistjonijiet diffiċli. L-ewwel l-ambitu id-drittijiet tal-passiġġieri meta jkun hemm dewmien jew kanċellazzjoni, it-tip ta' distanza f'każ ta' ħbit kif ukoll id-dritt ta' passiġġieri b'diżabilità. Sur President, sur Komissarju, Onorevoli membri, kif intom tafu diġa, il-Kunsill approva test konġunt fil-laqa tal-31 ta' jannar ta' dis-sena. U allura dan il-iftejm se jiġi firmat għada u se jiġi dikjarat fil-ġurnal tal-Unjoni Ewropea f'Marzu. Ippermettuli nifraħ il-kulħadd Eh, għal xol eccellenti tijak u nirringrazzjak ħafna. Thank you, Madam Jury. Now it's time for Commissioner Kallas, please. Mr. President, Honorable Rapporteur, Mr. Kanċan. Sur President, Onorevoli Rapporteur, Onorevoli Membri, Il-proposti ta' iktar dritti tal-passiġiri fit trasport biex xarabanko bil-coach li qed niddiskutu l-lum huwa riżultat ta' proċess diffiċli ħafna li jinkludi eh, negozjati diffiċli ehm, anka eh, laqat fin novembru li għadda li waslu għal suċċess u ftehim. U da kollu wara sentej ta' diskussjonijiet. Allura nirringrazzja ħafna lilkom tal-li permettejtu biex dan isir. Is l-ewwel il-Viċi President, is-Sur Simpson, iċ-Ċermen tal-Kumitat, eh, is-sur Kanċan, il-rapporter u anka il-Presidenza Belġana. Jina gratu koll il-Parlament illi dejjem ifittex l-iktar drittijiet għolja l-passiġiri wara l-approvazzjoni tal-Kunsil fil-31 ta' jannar jien nistedinkom biex tadottaw dan ir-regolament mod formali fil-skont il-proċedura. Il-proposta ta' drittijiet tal-passiġiri fit-trasport biex xarabanku bil-coach issa item il-protezzjoni tal-vjaġġaturi u jassigura benefiċċji lil dawn minn servizz bażiku meta jkunu qed jivvjaġġaw mal-Unjoni Ewropea. Dan it-test jagħti ħafna jagħti ħafna punti vantaġġużi, pereżempju, id-drittijiet tal-passiġġieri li jiżdiedu f'dan is-settur. Ovvjament kien hemm punti diffiċli ħafna anka sal-aħħar moment tan-negozjati u ovvjament xi wħud jistgħu jgħidu li l-ambitu ta' dan ir-regolament ta' 200 km jew iżjed huwa limitat wis. u nixtiequ naraw illi passiġġieri fuq il-trasport eh, ta' livell lokali jkunu protetti wkoll. Dan għandu wkoll dispożizzjonijiet għal passiġġieri imma fl-istess ħin jagħti ċerta protezzjoni lil carriers żgħar. Dan huwa test allura bilanċjat. M'għandniex ninsew il-drittijiet bażiċi tal-kull tip ta' passiġġieri, dawk speċjalment li huma l-iktar vulnerabbli minn naħa l-oħra spejjeż għall-industrija ikunu miżmuma eh, f'minimu. In ġenerali dak kien test ta', ta, ta kompromess u huwa ta' vantaġġ reali u veru għal drittijiet tal-passiġġieri kif ukoll għall-immaġni tal-carriers. -tal Grazzi Kummissarju. Mela. Issa sur Grux ħajitkellem fisem IPP. E Grazzi, Sur President, Komissarju, Ministru, kollegi. Ringrazzjak ta' xogħolok. Grazzi għabat partikolar sur kanċan. Ah, mhix kienx faċli, ma xina nasu konklużjoni tajba. Ovvjament rapport ta' affarijiet tajbin, affarijiet zina, min jaħseb li huwa ġenerux iżejjed hemm mhux ġenerus biżejjed, ma kienx faċli naqblu mal-konsill. Imma ningrazzjawhom ukoll tal-li stajna niksbu dan il-ftejn fl-ħar mill-ħar. Tlet pajjiżi mhumiex affettwati direttament minn dan minn kejja fatt Lussemburgu affettwat trasport transkonfinari ġifiri żewġ pajjiżi mhux effettwati direttament propjament. Ovvjament għat trasport lokali pubbliku nistgħu ndaħlu eh, stedina biex ikun hemm sejħa l offerti għal ċertu standard eh, għalek eh, li jizdammu. Għalek ma jistawx nejdu li aħna njorajna trasport publiku dan jista jseħ fuq livell lokali. Għalek għan nipoġaw kompromess u naħsbu li dan huwa pakket sħiħ u li għandu xaqsama f'drittijiet ta' passiġġieri fuq smaħrajn nittamaw illi darba li jmiss nkunu nistaw naqdu dawn id-drittijiet kollha f'pakket illi ħajrepreżenta xi ħaġa li hija tawżu għal ċittadini tagħna u mhux biss għall-avukati għax ħafna drabi tkun diffiċli biex twaslu l-om eżatt il-messaġġ. Eh, Unik ringrazzja kun it-tamma li kun maġġoranza tajba favur din kompromess tajib. Grazzi is-Sur Brian Simpson fissem il soċjalisti Grazzi tassew u nixtieq ngħid li lina ningrazzja anke fisem il-grupp tijaj is-Sur Kanċan għal xoli bestijaw fuq dak li kien eh, dat eh, dossier diffiċli ferm. Żewġ mistoqsijiet illi illi jitqajmu, għandhom jitqajmu għonek. L-ewwel qed hija ideali it-tieni waħda tressaqna l-qudiem mhijiex ideali le. Għalix fin-natura tagħha hija kompromess u allura ma' affarijiet il-Parlament kellhom iċedu xi affarijiet. Speċjalment l-ambitu fejn aħna kif ikonna nixtiequ naraw distanza iqsar qabel ma tidħol ir-regolament, jidħol ir-regolament. Imma il mexina qudiem iva, il mexina qudiem għaliex issa daħalna drittijiet simili għal tal-linja coach u coaches eh, li għanna standards oħra li ma qabla ma standards oħra f trasport ieħor. U meċina l u ukoll għax itejb l-aċċess għal vjaġġar ta' min għatjuża tal-linja l-kawċijiet u specialment minn persuni li għandhom disabilità jew mobilità naqsa. U għed nitolbu l-impiegati ser u jiġu mħarġa biex jgħinu dawn il-persuni b'disabilità jew mobilità naqsa u għalek. Ma jkollhomx istess problemi mm, ma jkollhomx problemi biex jużaw dan trasport. Jiena naħseb li huwa importanti li aħna nappoġġaw dan il-ftehim tal-aħħar ħalli id-drittijiet għal mezzi kollha ta' trasport huma issa fis-seħ. U jiena naf li sem nimxu qudiem iktar il qudiem biex nerġgħu nirrivedhom u naġġornawhom imma almenu minna passi qudiem dan il-qasam u naħseb illi Il-Parlament irid jappoġġa l-ftehim li s-Sur Kanċan Rinaxxu jikseb mal-Konsil fil-Konċiljazzjoni. Grazzi. Grazzi Sinjura Meissner għall-għaldi. Mikrofonu kjoġbog. Naħseb li aħna għaddejna minn proċess twil ħafna u aħna konkludejni issa. Din aħbar tajba hemm xi aspetti pożittivi. L-ewwel nett, brabta ma' drittijiet bażiċi għal persuni b'disabilità, dritt għall informazzjoni. Punt pożittiv. Il-livelli ta' kompens huma fatt aċċettabbli għal negozji. Issa jkun ma konniex nilqu fil-proċess ta' konċiljazzjoni u għalhekk dan is-settur kien ħajspiċċa bejn ir-regolamenti ħaġa tajba lek. Imma eh, problema jena miex soluzzjoni Ewropea da l settur għal minkejja li aħna qegħdin ħarsu lejn il mobilta tal-persuni, prodotti u servizzi li hija ħaġa aħna nagħmlu fiha fl-Ewropa, b'xorta waħda ma ħriġniex b'soluzzjoni Ewropea x'għandna tliet pajjiżi li għandhom li għandhom opt-out. U għandna problemi ħabba tertu tul tal-distanzi ta' tal-linji. Ovvjament dan japplika biss għal ċertu vjaġġi twal, u dan il-force majeure, u koll ma jaċax meta jkun hemm ċertu kompensi jitħallas bista jitħallas maħabba tal-force major, mbagħad għandek forsi min m'għandux kompetizzjoni minn għal min joffri eh, vjaġġi jeqsar. Għana nħossu fil-proċess ta' votazzjoni ħana stijenu u ħan stijenu kon il-lum għaxem pozitivi kem tajbin kif ukoll negattivi. Grazie sinu Lichtenberger għal-ħodor. Grazzi tassem. Meta nġu għal-firmar tal-konvenzjoni, meta nġu dan regolamenti ma nasibx li aħna isna id-drittijiet ta' persuni b'disabilità u mobilità limitata ehm, rabta mal-konvenzjoni. Dan huwa wieħed mill-ikbar noqqasijiet tal- dan ir regolament għax għatanna l-klim if possible imdaħlin fil regolament per eżempju. Mina naf kif jgħat mal bizzejiet biex naf din il-wherever possible se twassal situazzjoni fej kumpaniji ser jgħidu li le di mhix possibbli. Għalhekk dawk li għandhom din il mobil tam naqqas eh, l-bqija muster jigodanjaw xejn, għax xejn ma si biex jgħinhom. U anki rigward pereżempju il- format li wieħed għandu jagħti informazzjoni dwar it-tallenja u l-coaches. Din ukoll id-dajfet u għalhekk dawk li għandhom mobilità limitata ma jkunux jistgħu ikunu jafu minn fejn jistgħu jġibu din l Iktar nuqqasijiet. Is-sur Kenċan vera ħadem ħadem qalbu u ruħu kollu kollama għamel kollu li seta' imma l-Konsil għandhom album tal-ġebel u ma jridux iċċedu b'xejn. U din il-kwistjoni biex distanza ta' 250 km. Meta li meta niġu għal distanzi twal ta' tal-linja, mela din qed tiġi frammentata u s-servizzi kollha ser joqogħdu jitqasmu u għalhekk dan ikollok dan il-vjaġġ twili ser jinqasam fit-tnejn U uh, bekk ma jkun dawn il-kumpaniji ta' tal-linja ma jkollhomx għalfejn joqogħdu eh, jimxu mar regoli. Mbagħad rigward l-arbitraċ li jedna li ħajjejnu il-konsumaturi għax tajba u ħaġa oħra pożittiva li konna il-prinċipju li l per l speċjalment minn il-ġuwa taħriġ tal-impjegati u tal-lotti tal-informazzjoni iżda. Dinx għalhekk din hija ħaġa tajba iżda fl-aħħar mill-aħħar aħna stajna niksbu ħafna iktar għal konsumaturi jisem il-konservativi riformisti. Jina nishti ringrazzja għatma daw kolla li ringrazzja u rapporter ta' dan il-rigward u naħseb il-rapporter għonek li nesċilu jikseb fissem il-parlament e, proċ tajja pal kompromess. Din it-tip ta' aħna fi prinċipju daħanna regoli fuq id-dritt għal vjaġġar u dritti tal passiġġieri meta jkun se vjaġġaw kull tip ta' trasport. U però eh, l-affarijiet mhux l-istess kull settur, pereżempju kumpens dak li huwa l-ċellazzjoni, dawn huma differenti bejnietom u din jista' forsi jħawat il passiġġieri tagħna. Ma forsi għandna mexjin fit-triq tajba biex naraw il passiġġieri tagħna u mamħarsa tajjeb ma tajjeb u l-fatt li aħna daħanna dawn is salvagwardi fil-lakrin huwa trasport ta' tal-linja eh, iktar u juri illi huwa l-iktar qasam diffiċli. Jiena nilqa' wkoll id-dritt ta' persuni b'diżabilità u mobilità limitata kuntenta ħafna illi dan serġa applikat anki meta distanza ta' tkun inqas meta 50 km. Jina naqbel ma' dak il-arma Sur Simpson fuq it-taħriġ. Jiena nix kontenta qas bil-skadenzi li qegħdin jirataw f'ċertu stati membri. Grazzi ċek, Gwe. Grazzi, grazzi ċer, kollegi. Ditti tal-passagġiri f'kull tip ta' mozzi ta' trasport ġew diskussi minn tal-Parlament fatta okkażjonijiet, jiena nixtieq nistqar illi hemm ċertu problemi li jistgħu Per pereżempju kwistjoni tal-assigurazzjoni li se ssir segment interessanti għal dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji u dan jista' jiġi sarraf eh, f'żida fil press tat trasport il-fatt li aħna e, e, e, provajna naqsu elementi ewlenin tal-tekst miex ħaġa ġrida, rajni għadi appell u għalek għonek li xeqn ingrazzja s-senjura Roddi Karapuros li huwa wkoll fil-komitat ta' trasport u dawn li naxilhom jiksbu kompromess tajjeb. Fuq id-tifsira ta' trasport fuq żmien twili ja ekwivalenti għal 250 km. E, tini ħaġa il-titjib ta' situazzjoni ta' persuni b'disabilità u mobilità limitata. Tisa ħaġa ħaġa kompens u għajnuna f'każ ta' incident. U hawnhekk tixtieq ngħid illi meta ikun hemm wheelchair illi jiġi jkollu sara mela dan għandu jiġi għajdu jiġi kopert bisħieħ bil kompens li nata u għanen nispeċifikaw mod ċar. U l-fat illi passeġiri ser jiġu informati aħjar xi ħaġa tajba. Jina wkoll nilqa' palma qalu kollegi tiegħi il-fatt illi per transitorju nnaqa' tal erba' snin imma jina minix kontenta l fatt illi dan jista' Eh, jiġġedded darba biss jina nittama illi mista jkun hemm problemi wkoll għal passiġġieri li ser ikunu qegħdin jivvjaġġaw Parti minn din id-distanza twila, kwistjoni tal-limiti finanzjarji din għandna problema hemmhekk il-fatt illi il klawzola ta' inflazzjoni mhijiex fissata u ma tqis il-livell tal-rati ta' kambi tal-euro. Imma naħseb li fl-ħamil l-aħħar dan huwa ftejm tajb ħafna u nistgħu intejbu il-drittijiet tal-passiġġieri u dan huwa pass li huwa tassew mixi fit-triq it-tajba u nappoġġaw dan ir-riżultat. Grazzi Kristel li żammejt mal-ħin allokat għalik issa is-sur imbarazzas għall-EFD. Kollegi, jina, kol, jina kontent illi wara dawn in-negozjati twal u komplessi Għanna tekst u dimna li huwa wieħed bilanċat, sana kolla wieħed bilanċat, għaxan jitina drittijiet tal-passiġġieri mingħajr il-carriers li huma li fetwaw dawn SMBs. Jekk naraw il-mont kif dej dan is-settur il-proposta li stabilixxu drittijiet madwar l-Unjoni Ewropea għal drittijiet tal-passiġġieri u ah, ma tam qabla ma dawk ta' pajjiżi oħrajn. E, nistaw u kol, rridu kol, provaw kon għand kondizjoniet indaqs għal għal aġenziji minn stati membri differenti u pajjiż differenti dan ifisser illi irrid ikun hemm kumpens ah, speċjalment għal dak li hija pereżempju jekk it-tweġġa meta tkun imsifer jekk titlef il-bagalji u bqija. U irtu kunem u kol jekk hemm bżon li jotja ta' ikel, ħwejjeġ, trasport, u dawn tip ta' jnuna jekk ikunem servizzi u kanċellat. Mbatt jekk ikunem servizzi huwa kanċellat minn iktar minn sija u nofs mela l-passagġi u intitolat għal kompens għal 50% tal-prezz tal-biljett. ir regolament u kol jitfa jidaħal il- l-għajnuna għal persuna għal bil-mobilta limitata u persuni b'disabilta. Eh, grazzi, is-sur Mod Obermeyer. Grazzi, illi nsaħħu il-din il- din ta' tittijiet ta' importanti u għawx il-lamenti ġiġu zaġati għawnek għal passagġiri li jistaw joqodu fjumej, għal ġiċtilili f'hotel jekk memx rotta l-ura, ma mbagħad meta jiġu trasport troloq, hemm ċertu fatturi li fej l-operaturi eh, m'għandhomx eh, influenza, eh, m'għandux tar tagħhom minħabba per t-temp jew traffiku, ġifieri missew għal persuna li hija responsabbli li se tħallas ċertu affarijiet, per eżempju fl-Awstrija. Il-linji ferrovarji jridu jkun responsabbli jekk jekk hemm ferroviji li mġejn Ġermanja li qed jittardjaw imma mhux tort tagħhom fl l aħħar U din mhix xi ħaġa li jridu naraw li appoġġata. Għalhekk nista' tgħid il-President ngħaddu għal kelliem individwali sa' sur koħ minuta. Grazzi President, Kommissarju. Iżis kollegi, nandilqa rizultati tal-proċedimenti ta' konċiljament u meta implementajna dan, dan ifisser illi għat-trasport ta' tal-linjum coaches ser jikunem livelli ta' protezzjoni li wieħed jista' iqabbilhom sew biex meta taqblu ma' trituri ta' trasport, speċjalment għal dawk li għandhom mobilità limitata. U eh, livello li ta' ħarsina konsumatur jista' jiffoka fuq ċertu servizzi li nataw estaw il-negozji żgħar. Aħna sissa Irnexxina ma jkollniex daqshekk eh, tal u, u rekwiżiti estremi. il fl-ħar mill aħħar id-drittijiet irdu jingħataw kull tip ta' persuna anki dawk li għandhom disabilità. ukoll importanti dwar integrazzjoni soċjali din hija importanti ferm. Grazzi Sur Serraċjani, żewġ minuti, Sinjura Serraċjani, nix grazzi ningrazzi Sur Kanċan għall impen li wera f'dan il-kompromess, anki l-passiġiri ta' tal-linja jkunu jistaw jigwadanjaw ċertu benefiċċji f'dawk li huma ta' trasport pal per eżempju dawk li passiġiri tal-ferrovija jew l-dajjes servizzi transkonfinali u l-vjaġġi wieħed jista eh, jaqsam li fuq minn 250 km ta' tonki għal passiġiri illi eh, jivvjaġġaw fuq distanzi iqsa speċjalment persuni li għandhom disabilità jew mobilità limitata fejn garantixxew aċċess eh, mhux diskriminatorju għal trasport kien hemm dritt li ħiltħallsu jgħadnaw il-flus lura jekk ikun hemm ċertu danni li jsiru uh, għal affarijiet tagħhom uh, jew ċertu skum detali kollhom isofru. U jiena jiena jiena kontenta li jkun hemm ċertu uh, kumpens siwi jekk wieħed pereżempju jitlef il-bagali minħabba inċident. U anki l-fatt li passiġġier jista' jazel tip ta' vjaċ jista' jieħu mingħajr ma jrid eh, joqgħod ħallas biljett iktar, speċjalment anke jekk ikkanċellaw ilu l-biljett u tbiddel ir-rotta. U jiena nħoss li għal-passagġiri tajja li natuwam iktar informazzjoni fuq mm, il-ħin ta' mm, bej servizzi oħrajn u eh, dawk li huma eh, u l-korrespondenzi bejn is-servizzi. U Jien naħseb illi però almenu jagħmilna tajjeb għal persuni li għandhom mobilità limitata li nippruvaw ngħinhom kien jista' jkun u tuħom il-possibilità illi illi hu xi ħadd li jiġi jgħinhom ehm, fitul il-vjaġġ tagħhom mingħajr ma jkollhom iħallsu żejjed. Grazzi, Sra Bilbao. Ingrazzi, nix ingrazzja Isur Kanzjan għal xogħol eċċellenti illi għamlu hawnhekk wara Eh, negozjati komplessi, ħana wasanna dan il-dokument progressar f'dak li huma il-kumpens u għajnuna f'dak li huwa incidenti u anke ġitti ta' passaġiri għal kanċellazzjoni jew dawmin il-fin ta' drittijiet bażiċi eh, minkejja ta' distanza li wieħed jivvjaġġa u id-dritt ta' persuni b'disabilità jew b'mobilità limitata imma il-tifsira tal-ambitu li jkunu distanzi tal-fuq minn 250 km jfisser li aħna qegħdin nitkellmu hemm tliet pajjiżi li huma barra l-ambitu. U din mhix biżejjer kemm narfu l-progress li sar viżavi il-pożizzjoni li kellna tal-bidu għalhekk il-grupp tagħna ser jastieni fil-vot Grazzi. Ġana uh, kifu one minute please. Dziękuję Pani Onorevole Czarneski, grazie ħafna President. Illum il-Parlament Ewropew qed jibgħat sinjal pożittiv ħafna l passiġġiera kollha u anke lil dawk kollha li jħallsu it-taxxa kif ukoll lil min jivvutanna. Dawk in-nies kollha li jużaw il-trasport bix-xarabank u bil-coach inkluż dawk li għandhom mobilità limitata jew dawk li huma diżabbli. Għalhekk il-ċittadini tagħna hekk qed jistennew deċiżjonijiet għaqlin bħal dawn Għax meta taħarsu t-taxxi wara kollox, hemm min qed jgħid li din mix l'aqwa leġizlazzjoni. leġiżlazzjoni. Iva, jina ċert minn dan, iżda naħseb li xorta waħdu huwa pass fid-direzzjoni tajba u l-Unjoni Ewropea bekk tkun aktar miftuħa u tirrispetta l-ħtiġijiet mhux biss tal-politiċi iżda l-iktar importanti tal-konsumaturi u tal-Ewropej u ċittadini komuni. Għalek nishtiq nirringrazzja l-rapporter Sur Kansjan għal xogħol eċċellenti tiegħu. L-Onorevoli Rosbaħ minuta. Grazzi, President. Il-passeġġiera tal-xarabanku bil-koċ fuq distanza twila ħajgħawdu mill-istess drittijiet ta' passiġġiera bil-ferrovija jew bl-aeroplan fir rigward id-dawmin u r-rimbors. U din hija xaġa pożittiva mod ġenerali. Iżda nixtieq niġbet l-attenzjoni u nikritika ċertu punti, speċjalment fir rigward id-drittijiet ta', ta nies b'diżabilità jew mobilità limitata. Mhux il xarabank sul l-coaches kollha huma adattati biex jilqgħu l-ħtiġijiet ta' dawn il-passiġġiera għalhekk għadna l-bot ħafna milli jkun hemm aċċess li ma jkunx diskriminatorju. Fir rigward il-prezzijiet tal-biljetti għal trasport fuq distanza twila mhux dejjem ikunu kompetittivi meta mqabla ma' modi oħrajn ta' trasport, mezzi oħra ta' trasport. U għalhekk hemm ċertu kumpaniji li jħossu li l-rimbors u l-assistenza tkun Wis għalija, ma jkunux jifilħu għalija, għalek ma naħsibx li tkun fl-interess tal-Unjoni Ewropea din jekk aħna tas-sowr nappoġġaw l-SMEs. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Bach għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President, jiena nishtiq nifraħ lil daw kollha involuti, speċjalment ir-rapporter Sur Kanzjana l-isforzi tiegħu f'dan ix-xogħol tant diffiċli u tant kumpless għal leġizlazzjoni tant importanti. Ksibna su suċċess iżda kien hemm ċertu diżappunt, speċjalment fil-qasam tal-kumpens u anke komplessitajiet oħra li tkellimna dwarhom. Naħseb li f'dan il-kompromess aħna żgurajna li nħarsu drittijiet kollha tal-passiġġiera fil-mezzi kollha ta' trasport. Il-pass huwa programm qafas biex bekk nkopru d-drittijiet kollha fl-oqsma kollha b'leġiżlazzjoni waħda. Importanti li l-Unjoni Ewropea tikseb il-fiduċa fidejn iċ-ċittadini Ewropej. Leġiżlazzjoni importanti u għalhekk qed nekonna leġiżlazzjoni waħdanija għall oqsma kollha l-mezzi kollha ta' trasport u mhux ħaġa faċli, speċjalment għal passiġġiera li jivvjaġġaw bl-ajru għax għandhom drittijiet differenti meta mqabbla ma' dawk tal-ferrovija. U għalhekk irridu naħdmu fuq programm qafas mhux fuq il-livell aktar baxx iżda fuq il-livell aktar ola għal ambizzjonijiet għolin għat-tajjeb tal-konsumatur l-ispettaturi tagħna. L-Onorevoli El-Kadrawi għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, Kummissarju, kollegi. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, speċjalment ir-rapporter, għall isforzi tiegħu shadow rapporters u anke l-Sur Simpson. Daw kollha li kontribwixxu għal dan ir-riżultat. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Presidenza Belġana. Però nixtieq nibda b'kritika speċjalment fir rigward il-Kunsill. Jiddispjaċini li l-kamp ta' applikazzjoni ikopri biss id-distanzi ta' madwar 250 km. U naħseb li dan huwa limitat wisq. Mitej 50 km kienu kellu bizzejet appoċ minnaħa tal-istati membri, iżda t-sir dejjem u dejem aktar diffiċli li niksbu maġġoranza fil-Kunsill dejjem jekk inqisu ovvjament il-ħtiġijiet tal-konsumaturi u għalhekk dan huwa punta twissija lina noqogħdu attenti. Fir-rigward id-drittijiet tal-passiġġiera koprejna l-drittijiet kollha skont il-mezzi kollha ta' trasport u smajna l-Kummissjoni lesta timpenja ruħa biex torbot l-esperjenza fl-settur differenti u tasal għal approċċ aktar integrat għad drittijiet tal-passiġġiera biex bekk niżguraw li dawn jiġu implementati fil-post. Din ir-regolament huwa pass importanti l-qoddim għal dawk li għandhom mobilta limitata ma jistawx jiġu rifjutati u għandhom jingħataw għajnuna fejn meħtieġ. Bħal f'mezzi oħra ta' trasport hemm kumpens għal domin twil, per eżempju, u anke fir rigward l-assistenza għal dawk il-passiġġiera li jitħallew bla trasport. Għal dawn ir-raġunijiet aħna lesta napoġġaw dan il-kompromess mhux b'xi entużjażmu enormi, għaliex qed nistenna nnaw li tħol fis-seħ fi żmien sentejn, iżda naħseb li huwa kompromess tajjeb li jimxi fid-direzzjoni tajba, kompromess bejn il-pożizzjoni estrema tal-Kunsill u l-ambizzjonijiet tagħna min-naħa l-oħra. L-Onorevoli Sevi sar l-minuta. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi l-rapporter. L-Estonja għalu li ħafna drab jgħidu li jekk tipprova tgħaddi tiegħek wara kollox imbagħad jirnexxielek jekk tkompli sus wara n-nies wara kollox qed nagħmlu qed nagħmlu it-tajjeb għall passiġġiera tagħna, drittijiet tagħhom kien proċess twil, iżda naħseb li morna li lin mill-prinċipji li aħna xtaqna bħala parlamentari Ewropej. Aħna sodisfatti li qed jiġu garantiti drittijiet ewlenin ta' bażi iżda d-distanza ta' 250 km tiskludi drittijiet ta' tlet pajjiżi li għandhom opt-out u barra minn hekk hemm erba' pajjiżi oħra li ser ikollhom ftit vjaġġi li jaqgħu taħt din id-distanza ta' 150 km. Qed jiġu esklużi wkoll il-rotot transkonfinali f'din id-distanza u għalhekk naħseb li dan huwa inaċċettabbli. Il-Gvern tal-Estonja appoġġa dawn il-kondizjonijiet anke għal distanza itwal u għalhekk ħanappoġġaw id-drittijiet tal-passiġġiera jew le, jew inkella ħanħarsu il dawk li iwaslu il-servizz l-imprenditori. Jien appoġġa klient il-konsumaturi u ma naħsibx li ma nafx għala l-Ewropa mhux qed tagħmel hekk ukoll. Nixtieq nfakkar li qegħdin lura tajt il-President jekk jogħġobkom żomma mal-ħin, is-Sur Bredbon. Grazzi, Signora President, jena nappoġġa l-prinċipju ta' drittijiet ta' passiġġiera huwa tajjeb li rrid ikun hemm ċertu standard u ċertu servizz mod ililhom. Iżda rridu naraw x'effetti ser ikollu, rridu nqablu l-benefiċċji reali għall-utenti mal-ispejjeż ta' dawk involuti fis-settur. U ħafna drabi nippruvaw nħdu azzjoni li tkun tajja għal kulħadd, iżda nafu li sitwazzjoni differenti mill-mezzi tat trasport l-oħra il-mezzi ta' trasport blajru mhux l-istess bħal dawk tal xarabben kull kowċijiet u għalhekk il-qodu attenti li nqisu l-bżonnijiet tal-SMEs. Importanti li jkollna servizzi l-affidabbli għall-ekonomija tagħna u għal din ir-raġuni jiena nappoġġa il-regola tal-250 km. Mhux tajjeb li l-kumpaniji żgħar li jipprovdu servizzi reġjonali u lokali ikollhom aktar pis fuq spallejhom. U wara l-introduzzjoni ta' din il-protezzjoni u skont il-prinċipju ta' din il-leġislazzjoni jiena nappoġġa dan il-kompromess. Grazzi, Sur Higgins, għal-minuta. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President, din hija inizjattiva li ila staġnata dan l-ħar tliet snin u naħseb li Iva, rridu nħarsu drittijiet tal-passeġġiera, speċjalment dawk li għandhom diżabilità. Iżda l-proposta inizjali tal-Kommissjoni kieku kellha tiġi adottata kienu kollha konsegwenzi enormi ħżiena għal dawk li jprovdu servizz u għal-negozjanti. U għalhekk kellna proċess ta' negozjati dan kien vitali u rissar nsibu bilanċ bejn id-drittijiet tal-passeġġiera minnaħa u dawk tas-servizzi minnaħa l-oħra. Iżda ma tistax tajt li drittijiet tal-ferrovija, ah, tal-trasport blajru, tal-coaches, tal-xarabank, kolla flimkien u tiġbor kollox flimkien u tajt li hija fattibli jew reali. Nixtieq nifraħ l President Brian Simpson tal-Komitat ta' Trasport ta' minn xolsi ħafna, l-rapporteri sul Kansjan, l-koordinatur Matthew Grosh u naħseb li dak li għanna u huwa pakketi bilanċa ta' beneficju tajjeb tal-passiġġiera tagħna u ta' kulħadd. Grazzi. Is-sur Vlasak għal minuta. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Signora President, kollegi, fil-passat il-Parlament wara konsil adotta dispożizzjonijiet fuq drittijiet tal-passiġġiera għal ferrovija u blajru. U issa wasal iż-żmien li nadottaw red wkoll għat-trasport biex rabanku bil-coach. Nafu li ħafna jħobbu jivvjaġġaw mod individwali u għanna nirrispettaw ukoll il-fatt li l-kwalità ta' trasport qiegħda titjieb ma' żmien għanna niddefinixxu x'inhu mal limiti, għanna najdu huma l standards bażiċi għal trasport transkonfinali, għanna nħarsu wkoll dawk il-gruppi vulnerabbli u niżguraw li drittijiet tagħhom jitħarsu. Iżda naħseb li ma tkunx ħaġa tajba jekk nimponu dawn id-drittijiet fuq il-kumpaniji żgħar lokali fuq distanzi żgħar osra. U nafu li regolament eċċessiv dejjem ikun taxkil li ovvjament imbagħad iwassal għal żieda ta' prezzijiet f'dan il-qasam ta' trasport. Bħala ex sindku ta' belt partikolari jiena kont sodisfat ħafna li l-trasport lokali biex xaraba bil coach ġie esklus u ma kienx ħajkun hemm regolamentazzjoni eċċessiva. L-onorevoli itala għal minuta. Grazzi President. Jiena nixtieq nirringrazzja dawk kollha li kienu involuti f'dan il-kompromess, speċjalment ir-rapporter u s-sur Simpson. Minkejja li dan huwa kompromess huwa pass il qudiem fid-dawl ta' ċittadini speċjalment, speċjalment fil-każijiet ta' dawmin jew ta' Vagalli li jintilfu. Importanti issa li ċittadini jafu li għamilna l-almu tagħna sabiex nadottaw liġi fejn id-drittijiet tagħhom jiġu maħarsa. Din kwistjoni ta' 250 km miex laqwa regola bħal laqwa regola possibbli bħal ma smajna, iżda naħseb li hija l iktar rabta dajfa f'dan ir-regolament u rridu nduru leha u naraw li nitrattaw aktar il-qoddim Dawk li għandhom problemi bil-mobilità limitata u diżabilità għandhom issa drittijiet u dan huwa pass tajjeb il qoddim Naħseb li din hija leġiżlazzjoni tajba u hija tip ta' leġiżlazzjoni li għandna għaddu jekk irridu l-fiduċja ta' ċittadini Il-kelim li jmiss. Naħseb li din hija dispożizzjoni li hija tajba imma f'ċertu partijiet biss u għalhekk għandna nilqgħu dispożizzjonijiet għal dawk li għandhom diżabilità u mobilta limitata iżda għandna tħassib bħalma qalu l-kellima qabli fir rigward il-limitu ta' 250 km. Ma nistgħux naqbadu nitfgħu kulħadd l-istess keffa u għalhekk irdoqdu attenti għax nafu li minn tal-inqas kellu jkun hemm flessibilità minn dawk il-pajjiżi konċernati biex ninkludu l kulħadd ta' dispożizzjonijiet. Nafu li hemm pereżempju 300 km minn kapitali għall-oħra u għalhekk hemm differenza bejn żoni rurali fil-kostituenza tiegħi u l-kapitali Dublin fl-Irlanda. U dan ser iwassal, ħajwassal għal aktar pressjoni, aktar xkil minħabba dispożizzjoni ta' din il-proposta u ħajżiet ispejjeż u għalhekk ħajxekkel il-kumpaniji li ħajspiċċaw ifallu. Jekk ifallu ħajwaslu għal telf ta' impjiegi u għalhekk dan ħajspiċċa jiswinna kontra, rikodu attenti. Grazzi, se naslu għal parti tal-KHDI, tal-dibattitu kena bosta talbi tal-kelma, ħankun nistaniħu bis l-ewwel ħamsa u għalhekk l-ewwel isur koza. Üdvözlöm Busa u utazó jogairól. Grazie ħafna. Nishti nifraħ l-rapporter Dok li għandhom bżonijiet speċjali fl-Ewropa jistaw jużaw is-servizzi ta' trasport biex banku bil-coach u naħseb li l-kompromess kien riżultat ta' proċess twil ta' Kumitat ta' Konċiljazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u fejn u l-Konsil fejn l-Onorevoli Kanzjan insista l-inqisu drittijiet tal-passiġġiera. Iżda ħafna drabi l-Kunsill jara sam nieħru, għalhekk jiddispjaċina, hija ħasra li l-Kunsill mhux qed jarfu il-fatt li aħna ngħixu eh, f'soċjetà li dejjem qed tixjih u għalhekk irqodu attenti. Kull ma jmur ħajkonna aktar nies li ħajkollhom jiexu b'dizabilta jew kellha mobilità limitata u rridu narfu li kull ċittadin Ewropew jista' jħabbat wiċċu ma' problemi li kont marbuta ma' trasport biex xara manku bil-coach u xi darba oħra jkollu bżonn appoġġ. U għalhekk nixtieq nisħaq li dan mhux it-tmiem tal-proċess. F'ħafna setturi ta' trasport kien hemm ħafna kompromessi li nkisbu u għalhekk issa u importanti li jkollna dokument uniformi għad drittijiet tal-passiġġiera. Grazzi, Sinjura Senalova. Děkuji za slovo, vážený pane komisar. Grazzi tal-li għaddejt li l-kelma. President, Kummissarju, kollegi, votaw fuq dan il-kompromess tant importanti li ħajkompli isaħħaħ id-drittijiet tal-passiġġiera fit-trasport biex xarabanku bil-coach. Jiena nqis li dinja importanti ħafna li l-lin mill-kumpens per eżempju jew eh, għajnuna f'kas ta' dawmin jew inċidenti oħrajn naraw ukoll li kunem attenzjoni li tingħata lil dawk li għandhom diżabilità jew mobilità limitata. Jiena nħoss importanti ħafna li jkun hemm il-provista ta' servizzi ta' għajnuna bħalma ġi diskuss fil-proċedura ta' konċiljazzjoni. Dawn huma drittijiet importanti ħafna, speċjalment għal dawk li għandhom diżabilità jew mobilità limitata. Ma kienx faċli li niksbu dan il-kompromess u għalhekk jien ukoll nixtieq nifraħ lil dawk kollha involuti f'din il-proċedura. Naħseb li dan ir-regolament ħaj jiżgura li l-mezzi kollha ta' trasport jiggarantixxu l-istess drittijiet tal-passiġġiera, mhix forsi l-aqwa sitwazzjoni u sitwazzjoni ideali iżda pastajja pass tajjeb il qudiem L-Onorevoli Ris. Grazzi, Signora President. Jiena ħanistieni għal vot l umwar l-ofsenar fuq din il-leġizlazzjoni. Din huwa l-aħħar pakkett fuq drittijiet tal-passiġġiera iżda hija inqas ambizzjuża bħalma qal sur Simpson u sur El-Kadrawi fisem il-Grupp Soċjalista u għalhekk kif titmur iktar minn 250 km bħala distanza qabel ma jkollok il-protezzjoni ħaġa hija ħaġa li tivvjaġġa bl-ajruplan iżda mbagħad hija ħaġa kompletament differenti jekk tivvjaġġa 150 km bil-xarabank jew bil-coach. Nafu li hemm eżenzjonijiet ukoll li jagħmluha possibbli li dak li kun ikun jista' jaħrab minn daw drittijiet ġodda. Dan xi fisser ifisser li n-nies xorta mhux se jkollhom aċċess ewlieni għal dawn id-drittijiet mhux ħajkun hemm sitwazzjoni ndaqsa kulħadd. Grazzi. Ikellimni miss. Tajjeb li għanna drittijiet tal-passiġġiera għal mezzi kollha ta' trasport, iżda dawn imorru kontra l-lan li dawk il-linji ta' ferrovija l-aktar ekonomiċi u l-aktar li ħarsu l-ambjent qed jiġu injorati. Għandek il-prezz għal kull kilometru għal linja tal-trasport bil-ferrovija iżda mhux għal mezzi l-oħra ta' trasport. Hemm il- mezzi ta' trasport li huma koperti mill-ITS iżda minn il-buses u l-coaches mhumiex koperti mill-ITS u għalhekk ma jħossux li huwa ġust. Fil-linja tal-ferrovija għandek kumpens għal periodu iqsar ta' domin u għalhekk għandna bżonn approċ integrat. Għandna bżonn qafas ta' drittijiet għal passiġġiera kollha għal mezzi kollha ta' trasport u qafas ta' kundizzjonijiet ġusti. Mhux sow li jkun hemm kumpens wara tlet sigħat u hemm min kollu kumpens wara sija ta' domin. Li l-in mill-distanza ta' 250 km għanna najdu li il-distanzi koll għandhom ikunu koperti mill-kumpens. U għalek xat namla tinkomplu nxeklu il-trasport bil-ferrovija fuq bazi permanenti. Grazzi, Signora President, wara il-proċedura ta' konċiljazzjoni kienet komplessa nexxen nsibu qbil fuq id-drittijiet tal-passiġġiera fil-trasport biex xarabanku bil-coach Fir-rigward il-250 km, raw li ħajkun hemm drittijiet uniformi għal passiġġiera, speċjalment fejn ikun hemm dowmin jew kanċellazzjoni. Għaliex e, dawk li fornu e, servizz ta' biex xarabank jew bil-coach irid jagħti minn tal-inqas 50% tal-miżata jew nkella l-miżata sħiħa lura lill-klient. Rridu attenti x'nija l-iskeda xbek l-istati membri jkunu jistaw jamlu validità skont l-erba snin un bat erba snin oħra. Naħseb li jek morru li l-immin 8 snin nkunu għatnamlu namlu zzejed. Grazzi. <clears throat> U issa il-Komissarju. President, thank you honorable members for... Grazzi ta' dawk il-kommenti pozittivi u issa l sfida tal-implementazzjoni biex nirriżolvu id-drittijiet ta' daw il-passiġġieri kollha. U da jkun proċess twil biex insibu l-leġislazzjoni meħtieġa imma xorta nħoss illi dan huwa kompromess li wasalna liħ u probabilment ikun adottat f'dokument fil-futur u bidu tajjeb huwa prinċipju u hija kwistjoni ta' prinċipju li b'xi mod introduċejna id-dritt tal-passiġġier fit trasport ta' xerbanku bil-coach f'dawn il-żoni. Huwa importanti ħafna illi qegħdin niftħu dan id-dibattitu. Grazzi ħafna. Thank you and uh, Minister for the Council. Grazzi u fisem il-Kunsill. Grazzi ħafna President, Komissjoni, Rapporter. Hemm żewġ kommenti li nixtieq nirreġixxi għalihom. Naħseb kien dibattut interess interessanti, skambju ta' idejat. Issa, x'inhu mal-problemi, diffikultajiet? X'inhu l-iktar x'inhu mal-kwistjoni l-iktar kruċjali? u l espezz tal-Komissjoni kellhom jħarsu lejhom naħseb li dam mhuwiex l-aħjar regolament fid-dinja f'dak li għandu x'ħasam mad drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport biex xara banku bil-coach u naħseb li fil-fatt il-mistoqsija hija sentejbu l-affarijiet wara li il regolament kun daħal fis-seħħ jiena kieku ngħid li tweġiba hija b'mod ċar iva id-drittijiet ta' dawn il-passiġġieri se jkollhom ta' drittijiet minn qabel jekk id-drittijiet forsi ma kienux ġew speluti ċari, għalmenu tatina bidu tajjeb, kompromess tajjeb, allura f'dan il-kas, naħseb dinja xi ħaġa li jiena jiena notajt waqt li kontent nisma' diskussjonijiet. X'inhuma ma' il-valuri limitati Mela, ikun possibli li nizguraw, nassiguraw li daw id-dritti tkunu rispettati jew u aħni xedin infixklu l-vijabilita tal-negozji żgħar. Ovvjament, u importanti għal passiġġi li kolom iktar drittijiet ma fl-istess ħin m'għandniex noħon u eh, il-kumpaniji ta' trasport unpoġu għom f-situazzjoni għar mill-li għaddin issa. Nasab għaddin jieħdu pass tajjeb il-qoddim u naħseb li huwa regolament tajjeb sa' kemm e, id-drittijiet tal-passiġġieri tal-passiġġieri e, li kollhom bżonijiet speċjali li jkunu vulnerabbli. Nixtieq infakkarkom onorevoli membri illi il-Presidenza Ungeriża trid tkun b'saħħitha fl-ajta tagħha ta' drittijiet aħjar għal passiġġieri u għaċ-ċittadini allura. Iċ-ċittadin dejjem għandu jkun il-mira u nifukaw fuqu. Huwa fil-fatt qed innatu li ċittadini Ewropej iktar drittijiet. Allura grazzi lil kulħadd tal-li wasalna f'dan l-istadju nispera li dat test ikun jista' jiġi adottat illum. U fl-aħħar il-qed president il-kelma lir rapporter is-sur Kanċan. Grazzi, Signora President, grazzi għall kollegi kollha li tkellmu u nixtieq nala billi najt li il-le mux laħjar regolament possibli ma kien l-uniku regolament li aħna nistaw naddu bil-pozizjoni tal-Kunsil kif kienet Da kien suġġett importanti ħafna xin nemmen li kemm għat-trasport u għat-turizmu dawn huma żewġ areas ta' kompetenzi taħt il-kumitat i dawn huma ta' importanza strateġika u rridu noħolqu bilanċ bej it-tnejn u niggarantix minnaħa waħda niggarantixxu l-futur ta' kumpaniji ta' li fuq livell ta' daqs medju żgħar u dan rridu jiġu protetti imma minna l-oħra tal-bilanċ aħna rridu nissalvagwardjaw id-drittijiet ta' ċittadini ta' nies kollha b'diżabilità dawk anzjani b'ċertu li b'mod temporanju għedin ibatu bċertu nuqqas ta' vista dawn eh, għanna dawk in-nies kollha għandhom ikunu f'pożizzjoni ma jkollhomx daqshekk problemi meta jkun hemm xi problema fit-trasport tagħhom. Kif qalet il-Kummissarju qegħdin nitkellmu fuq mezzi kollha trasport u dinja xi ħaġa li sissa għadna ma wasalniex għalija f'din il-pożizzjoni u nittama li l-Kummissjoni apparti minn dar regolament uniku ikun hemm bod korp ta' arbitrazzjoni uniku, sistema ta' biqoti ta' biljetti unika, għal mezzi kollha tat-trasport. Allura nirringrazzja l kulħadd ta' dan kif ukoll ix-xedew rapportez naħseb u li għandna nirringrazzja wkoll il-daw kollha li wasalna għal dan ir-riżultat. U grazzi wkoll il-membri tal-kumitat, speċjalment il-personal tal-Presidenza eh, Belġana kif ukoll il-Ministru Göring li jinsab fostna llum u nirringrazzja l-Kummissjoni u l-Kummissarju Kallas u l-assistenti tiegħu għal kontribut eh, vantaġġus li tawna u nirringrazzjaw kol il kumitat Parlamentari tal-Konċiljazzjoni illi kienu professjonali ħafna. Dawn huma karatteristiċi li għandna nistennew qed nieħdu deċiżjonijiet importanti fi semi ċittadini tagħna dan naħseb li huwa e, e, mod kif aħna naslu għall aħjar affarijiet fil-Parlament. Grazzi. The vote will take place at uh, midday today.